Die guten Beziehungen. Relazzjonijiet tajbin mal-Palestina huma importanti ħafna għalina fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija l-aktar siħeb importanti tal-Palestina għal kooperazzjoni umanitarja u ekonomika u l-Palestina li taħdem fuq sisin sodi u tajbin u miexal u dim. Ija importanti ħafna na u koll. Sura bas inti sagrifikajt ħajtek kolla biex tikseb rikonoxximent paċifiku eh, tal-Palestina. Kont wieħed mill-arkitetti tal-ftejim li sar fl-Oslo u organizzazzjoniet li huma ehm, sisin importanti fuq il-paċi li hemm fil-Palestina u inti qiegħed hawnhekk wara żjara tiegħek eh, tal-President Iżraeljan eh, il-bira u dan huwa sinjal b'saħħtu ħafna li rrieda biex tikseb paċi bejn l-Iżrael u l-Palestina jibqa' hemmhekk. U nixtieq nati kontribut għal viċi President tal kummissjoni u l-Federica eh, Mogherini, Kummissarju eh, tal-Affarijiet Barranin tal kummissjoni Ewropea li hija magħna flimkien hawnhekk nilqa l-Kummissarju Mogherini hawnhekk. Settembru tal-2015 il-Parlament Ewropew sejjaħ għal soluzzjoni two-state bazata fuq il-frontieri tal-1967 u da din is-soluzzjoni jekk imsejħa two states eh, kien hija l-Iżrael jista' jgħix fis-sigurtà u din konna qed nisqu fuqha ħafna il-bieraħ u dan ifisser li dan ikun stat indipendenti u demokratiku tal-Palestina wieħed li huwa liberu u paċifiku u bekk dawn iż-żewġ stati jkunu jistgħu jgħixu flimkien fil-paċi ma ġemx xulxin. L-għanawlin huwa l-intemmu il-violenza u l-ebda oġġettività politika ma tista tagħti lok l eh, aggressjoni u terrorizmu. U l-iżvilupp tal-settlements li hemm fl-Iżrael kif ukoll il-missili qed jiġu sparati fuq missili mill fuq l-Izrael fuq il-Palestina mill entitajiet terroristiċi. U hawnhekk il-Parlament Ewropew jixtieq iwaqqaf eh, dan il ġlid kollu li qed isir minnaħa terroristi Aħna nixtiequ nuru il- kumpassjoni tagħna mal-Iżrael u mal-Palestina għalli huwa importanti ħafna fil-proċess tal-li Eh, inti involut fija. Nixtieq nilqakal darboħra fil-Parlament Ewropew eh, fissem il-kollegi tiegħi u issa ngħaddi il-mikrofonu lilek, Sur President. بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد مارتن شولز Fisem الله Sur President, Sur Schulz, Signori membri tal-Parlament Ewropew. Ippermetturi l-ewwel nirringrazzjakom ta' din l-istedina biex nindirizzakom fl-assembleja tagħkom. L-ewwel nett ippermettuli nifraħlek għal eh, l-istituzzjoni li għandkom bil-gvern taħlita ta' gvernijiet eh, differenti minn pajjiżi differenti. Din hija turija ta' kultura kbira u tirrifletti għal prinċipji umani bazati fuq il-nies Ewropej. Nixtieq nuri r-rispett u ringrazzjament lilkom li intom ksibtu pożizzjonijiet li jiġġieldu favur il-ġustizzja f'pajjiżi fil-Palestina. Għal nies tiegħi nixtieq nibat it-tistiet minna tagħhom. nixtieq nħu vantaġġ minn din l-opportunità sabiex naddilkom ftit kummenti biex taħsbu dwarhom fiħdan il-kumitati tagħkom fiħdan il-Parlament sabiex ikolkom linji gwida kif taħsbu fis-sitwazzjoni tagħna kif niksbu nipprovaw niksbu il-paċi f'pajjiżi. Nixtieq nirringrazzjakom ukoll għal l-għajnuna. Lajn ek nistaw noħolqu il-bazi ta' reġim demokratiku, trasparenti u responsabbli li se jkun kapaċi jirrispetta kriterji internazzjonali fosthom il ħolqien tal-istat tad dritt u rispett tal-drittijiet tal-bniedem nixtieq nati nati ġieħu koll għal vot tal-parlament ta'kom u r rakkomandazzjonijiet illi dan il-parlament tal l pajjiżi l-oħrajn sabiex jirrikonoxxu l-istat tal-Palestina. Irrid ukoll nirringrazzja lill parlamenti kollha nazzjonali li min-naħa tagħhom irrakkomandaw lill gvernijiet tagħhom sabiex jirrikonoxxu l-istat tal-Palestina. U irrit ngħid ukoll li meta aħna ndew nemnu għal soluzzjoni ta' żewġ statijiet irridu nirrikonoxxu żewġ eh, żewġ stati mhux wieħed minnhom. Sur President u Sinjuri, mit sena għaddew mill-welda ta' Balfour tal-1917 68 għaddew mill-lan akbar il-katastrofu illi aħna batejna fejn meta l-forzi Izraeliti wet u massakri tremendi li bħala konsegwenza waslu għall spostament ta' mijiet ta' eluf ta' ċittadini tagħna li kienu qegħdin jgħixu fi slim u dana għamel minnhom refuġati iktar iktar minn 45 raħal inqerdu, sparixxew irħula fejn il-popli tagħna għexu fil-paċi għal eluf ta' snin. Fl-1967 l-Izrael okkupa il-vant ta' Ġerusalemm u l ċisġordania u Gaza aktar persuni spostati, eluf ta' persuni spostati illum il-ċittadini tagħna fil-Ċisġordania u Gaza għadhom qegħdin ibatu minħabba l-okkupazzjoni. Meta wieħed iħares lejn pajżaġġ tal-Palestina, nistgħu ngħidu li l-Palestina bħala pajjiż u bħala poplu hija poplu li għandu storja, patrimonju, identità u identità ġeopolitika wkoll u dan il-pajjiż sofra massakru storiku okkupazzjoni li qatt ma kien hemm bħala fil-seklu 20, okkupazzjoni li hija eh, għadha eh, għaddejja llum, jiġifieri għaddiet minn seklu għal ieħor. U dana kulħadd jaf bih anki il-setat li għandhom l-iktar qawwa jafuh dan ukoll Sinjuri, aħna eċna paġni mudlama tal-istorja tagħna u għadna qegħdin ngħixuhom il-poplu tagħna fil-Palestina huwa uh, oppress minħabba l-okkupazzjoni uh, eh, dan l-azzjoni arbitrarja bil-razzizmu eh, uh, ikraħ u il-poplu tagħna jgħix fid-diaspora bħala refuġat fil-miżerja u l-prekarjetà. Imma aħna iddeċidejna li nirreżistu u illi nibqgħu f'postna ddeċidejna illi nkomplu bl-isforzi tagħna sabiex nwaqfu l-okkupazzjoni Iżraeljana permezz ta' il-politika diplomatika paċifika. Aħna irnexxielna fuq livell internazzjonali f'dawn l-isforzi tagħna imma maħniex qegħdin nagħmlu progress fir-relazzjonijiet tagħna mal-Iżrael. Aħna ma għamilna minn kollox biex nippruvaw napplikaw il-ftejmiet li eh, kienu firmati u biex nirrispettaw l-impenji tagħna fil-waqt li tlabnihom jirrispettaw l obbligi tagħhom imma l-Iżrael laqqas ma jrid illi jirrispetta l-impenji tiegħu u qed ikompli eh, jopprimina l-Izrael qed jipprova jbiddel ir-realtà fil-belt ta' Ġerusalemm qed jipprova jbiddel l-identità storika tiegħu qed ibiddel il-postijiet ta', ta talb kemm dawk insara u anki dawk tal-Musulmani. Qed jikkomplu jikkonfiskaw it-territorju, jeqirdu djar u anki l-istituzzjonijiet għatem ħafna eluf li huma priġunieri illum l-Izrael qed jgħix u għaddej minn mumenta ta' violenza qawwija dejjem iktar estremiżmu rajna xamlu il dawk il l-Izraeljani li eh, ħarqu id-dar ta' familja ta' wabxa kien hemm żagħżugħ illi tilef ħajtu f'dan l-attentat ta' kuljum naraw eh, eh, til u aġir minar ebda l ispet tal-liġi. Dawn l-affarijiet waslu għal ċertu politikanti Izraeljani illi jikritikaw il-gvern tagħhom stess. Erzog, il-kap tal-oppozizjoni, Elon, eh, Elud Barak, kap tal-gvern fl-modi u il vici kap tal-forzi armati. Qed naraw illi l-Izrael qed iġipruħu bħala faxxist u razzist. Sur President u Sinjuri, il-rizoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, ir-riżoluzzjoni 181 taqsam l-Izrael u l-Palestina f'żewġ stati. Kien, kienet diviżjoni pjuttost bilanċjata ma l-Izrael sa okkupa bl-armi eh, 78% tat territorju tal-Palestina imma laqasbek ma kien sodisfatt għaliex il-bqija reġaw daħlu u ħaduh fl-1967. Jiena l-lum qed nitkellem fuq din ir-riżoluzzjoni biex ngħid li din il-riżoluzzjoni m'għandix titqies biss bħala riżoluzzjoni waħda siħa imma paragrafi xuħut mill-paragrafi huma hekk iridu u jiena nitlobhom milli applikaw riżoluzzjoni kollha kemmi minkejja riżoluzzjonijiet internazzjonali minkejja l-isforzi tal-komunità internazzjonali favur soluzzjoni bażata fuq żewġ stati l-istat tagħna l-pajjiż tagħna għadu mhuwiex indipendenti minkejja l fatt li aħna pajjiż membru tal-Nazzjonijiet Uniti mill-2012 l-istat tagħna sar membru ta' ħafna organizzazzjonijiet internazzjonali u aħna tafikajna anki strumenti internazzjonali ġejna rikonoxxuti minn 138 pajjiż. Minkejja dan kollu. U biex nimxu lejn il-paċi għaliex aħna rridu illi inwaqfu dan dawn is-snin kollha ta', ta dbatija aħna aċċettajna li nħoloq l-istat tal-Palestina fuq inqas minn kwart tal-Palestina kif kienet storikament. Aħna kontentajna bi 22% tat territorju li kellna storikament fl-modi fuq il-frontieri eh, ta' l-1967 wara l konferenza ta' Madrid u wara l ftehim ta' Oslo aħna maħniex qegħdin nagħmlu progress xej induru fil-vojt f'dawn il-negozjati, ninnegozjaw biex inkunu qed nagħmlu xi ħaġa u r-riżultati xejn. L-Iżrael hekk qed jimponi fuqna qed jipprova jirbaħ il-ħin, jaħli l-ħin sabiex tibiddel ir-realtà fit-territorju sabiex imbagħad isir iktar diffiċli li tinsab soluzzjoni bażata fuq żewġ stati. Illum l-Iżrael qed ikompli bl-insedjamenti tiegħu qed kompli joħdinna il territorju kompli jibni il-ħajt uh, eh, razzist tiegħu. Hemm ħafna riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà fejn qed jitolbu lill iżrael biex iwaqfu l-insedjamenti tagħhom u talbu lill iżrael biex uh, jieqaf b'dan l-aġir imma madana kollu l-Izrael jinjora kollox u l-kulħadd u jkompli. U aħna nitolbu lill-Iżrael biex eh, jiffriża il-kolonizzazzjoni sabiex ikun hemm in-negozjati kif suppost, imma l-Iżrael ma jridx. L-Iżrael irridu ngħidu dan ukoll tul dawn is sitt snin eh, beda tlet gwerer fil-Gaza u bekk qatel eluf ta' persuni qatlu eh, xiren ta' familji ta' familji palestinjani eluf ta' persuni ta' familji illi sparixxaw għal kollox anki mill-reġistri ċivili dawn sparixxaw għal dejjem waqt tlet gwerer illi l-Izrael beda kontra il-Palestina. eret erdu ħafna fabriki u illum għatem seba telef priġunier tal-gwerra. U eh, fid-dawl ta' dawn ir-realtajiet korroħ jina naħseb illi Issa wasal il mument illi l-Izrael tieqaf tokkupa l palestina għaliex il-liġi internazzjonali mhix qed tiġi applikata. Għaliex allura il-liġi internazzjonali mhix qed tapplika fil-każ tal-Iżrael meta stat joħodha kontra stat ieħor, suppost li l-aggressur e-, e-, jikollu jibgħat il-konsegwenzi, imma fil-każ tal-Iżrael le. L-Iżrael jista' jagħmel li jrid f'impunità totali. Allura x'iswew ir-riżoluzzjonijiet tan nazzjonijiet Uniti fir rigward tal-Palestina u drittijiet tal-poplu Palestinjan. Kemm se jdum igawdi mill-impunità l-Izrael? Kemm sejdum jidġilet? Kem Kemm jisir inna il-paċi minn taħt ħalqna? Kemm se ndumu, tinjoraw il-fatt li l-poplu Palestinjan bata għadu etibati ħafna inġustizja. Il-poplu palestinjan irrit jiex fil-paċi, fil-libertà, fil-territorju tijaw bħal kulħadd. Il-poplu tana ma jirrit li tkompli il-kolonizzazzjoni, ma ikunu xikunu il-sagrifiċi u id-batija li aħna irridu niffaċċaw. Aħna dan, jina dak qed nitlobkom. Enuna, intom il-ħbib tana, enuna sabiex dak kollu li jinċentiva eh, din, din, din disperazzjoni li qed jgħix eh, fiha il-poplu tagħna. Waqfu l-itwal okkupazzjoni twila fl-istorja kontemporanja, m'hemmx okkupazzjoni twila daqstin, enuna inwaqfu din l-okkupazzjoni Jamel sens illi il-poplu palestinjan li huwa wieħed mill-leqdem popli fir-reġjun u fid-dinja għandna waħda mill-kulturi l-iktar antiki. Jagħmel sens illi dan il-poplu jkun imċaħħat minn pajjiżu stess. Ma waslitx is-sija li il-poplu tagħna jista' jgħix fil-libertà, jgħix mingħajr checkpoints, jgħix mingħajr kontrolli, mingħajr ħitan, mingħajr Eh, punti li l-armata tista' tiftaħu tala, l-armata Izraeljana tista' tiftaħu tala om kif joġoba? Sinjuri, Iva, l-Izrael forsi biddel il-pajjiż tagħna f'ħabs fil-beraħ għal ċittadini tagħna. Imma sinjuri, jiena hawnhekk quddiem dan il-Parlament intenni aħna ma rridu neqirdu lil ħadd mill-mappa ġeopolitika kif qed jgħidu xi ħut. ħadd m'għandu jeqret il-ħadd ieħor, ħadd m'għandu joħnoq il-ħadd ieħor u aħna żgur ma rridu nagħmlu xejn minn da, aħna rridu neżistu imma aħna laqqas maħna se nippretendu illi ħadd ieħor eh, eh, jipprova iħassarna iħassar kull tifkira tagħna mit-territorju tagħna stess li ċaħadna mid-drittijiet tagħna. Din iċ-ċaħda ta' drittijiet tagħna qed isservi biss biex taqdi l-interessi tal-estremisti twassal għat-terrorizmu u għal-vjolenza u li dak li huma violenti u estremisti ittihom skuża biex ikomplu fit-triq li qabdu il-kawza tal-Palestina mandiġ tkompli tintuża minn dawn l-estremisti. Namudaġan l-adli was-salam wal-ħurrija wal-insaf. Ikun hemm bżonn illi l-estremisti kollha jispeċċaw dan l-estremizmu u jibdew isiru mudell ta' ġustizzja, ta' paċi, ta' libertà u ta' ekwità. Onorevoli, aħna namlu appell lilkom lill-Parlament Ewropew u manki lill-istituzzjonijiet Ewropej. Nitlobkom tamlu sforzi fuq livell politiku u diplomatiku biex inkunu nistaw naslu għal soluzzjoni ġusta fir-reġjun tagħna u dina għabbażi ta' soluzzjoni ta' żewġ stati fil-frontieri tal-1967 u grazzi anki 76 u grazzi anki għal rizoluzzjoni ta' dawn iż-żewġ stati. Il-Palestina u l-Izrael għandhom it-tnejn ftehim ta' assoċjazzjoni u rapport mal-Unjoni Ewropea u tnejn huma membri tal-Unjoni għal-Mediterran. U l-Unjoni Ewropea imħabba f'dan huwa e, e, operatur importanti ħafna. U dan għandu jkun a beneficju tal-partit kollha. Onorevoli, Jiena jiena nixtieq nkun sinċir ba'kom. U jiena meta nitkellem ma' kulħadd dejjem sinċir nitkellem. U forsi b'dan il-mod jiena nkun nista' nirrispondi għal xi kwistjonijiet, mistoqsijiet li tistaw tamluli. Aħna a favur ta' soluzzjoni b'żewġ stati, aħna nittamaw il nkunu nistaw noħolqu l-istat ta' Palestina fuq it-territorju kollu tal-ċis Ġordania fil-frontieri tal-4 ta' ġunju tal-1976. U Ġerusalemme est kapital kif kienet okupata. Aħna maħniex kontra illi kunem skambju ta' territori jekk ikun fl-istess dimensjoni u fl-istess limiti. Aħna hemm bżonn nittrattaw it il-problema ta' rifugjati u dana grazzi għal rizoluzzjoni 184 u fuq inizjattiva tal-paċi arbija illi talbet soluzzjoni ġusta u negozjata illi nistaw napplikaw għal problema tal-rifugjati skont il roadmap grazzi għal riżoluzzjoni 1104 tal-ġnus Mauda. L-OLP għara eh, e, fl-istat ta' Izrael fl-1993 u aħna nittamaw allura illi inkunu nistaw nipproteġu l-paċi għal kulħadd, din id defenduha u allura aħna aċċettajna li kunem it-tielet parti fil-frontieri tagħna bejn eh, l-Izrael u l-Istat Futur tal-Palestinja. U aħna bilna fuq ċerti miżuri ta' sikurezza reġjonali, però nirrifjutaw eh, totalment is-soluzzjonijiet temporanej. Għaliex eh, dan huwa ħela ta' żmien u ma naċċettaw stat Palestinjan bi frontieri temporanej. Aħna nittamaw illi l-inizjattiva tal-paċi arbija illi ġiet approvata fl-2002 tiġi applikata mingħajr bidliet. <clears throat> minn l-Izrael jitkellmu dejjem fuq l-inċitazzjoni. Imma rridu ngħidu li dawn qatt ma' għatma waqfu u l-koloni edin jaħdmu u biex nevitaw dawn l-istimuli minnaħa ta' estremisti aħna nittamaw li l kommissjoni bejn il-Palestina, l-Izrael u mill-Istati Uniti eh, timxi l-qoddim. Din hija kommissjoni li ġiet eh, maħluqa fuq għal drive fl-1998 biex tirsolvi l-problemi kollha eh, illi eh, jiġu minn żewġ naħat u l-Istati Uniti għandu jkollhom ruol ta' arbitru u aħna a favur illi din il-Kommissjoni nerġaw nwaqfuha bil-għajnuna tal-Unjoni Ewropea illi tkun tista' tidħol bħala raba membru. Dina tkun prova illi tajt moċċar ċar illi aħna kontra l-eċitazzjoni għal violenza kontra l-estremizmu. U aħna nittamaw illi xaħat jista jkun bħala arbitru u jiddeċidi min jgħat e, eh, jibda. Imma illi nkompli najdu li dejjem il-Palestinjani li qed jagħmlu dan aħna ma nistgħux naċċettaw. Anki l-Iżrael qed jagħmel dan u huwa neċessarju illi ħadd ikun jista' jaqdi bħala arbitru. Din il-kommissjoni bi tlet partijiet u anki erba partijiet tista tista tati dinamika ġdida, ħajja ġdida. U nista ngħid li hemm xi rabbini e, minnaħa ta' Izrael talbu lil gvern tagħhom illi e, jamlu politika kontra l-Palestinjani Dina hija incitazzjoni ċara lejn reati, lejn u aħna kontra din il-politika. <clears throat> President, onorevoli, sinjuri, jena nishtiq najt illi jekk inwaqfu l-okkupazzjoni, l-kolonizzazzjoni, jekk l-istat tal-Palestina jista' jinħoloq u jekk ikun jista' jgħix b'mod sovran. Allora dan jista' jkun element pożittiv, jista' aħna nkunu attur ekstra e- e- e- ta' kwalità u l-oazi ta' paċi li aħna eh, nixtiequ eh, jista' jista' jikkontribwixxi għal dan l-istat Palestinjan. Eh, stat miftuħ għal kulħadd, għal daw kollha li jippratikaw it-tliet reliġjonijiet. E, L-Islam, il-Kristja, e, l-Insara e, u l-Lut. Aħna nirrispettawhom it-tliet reliġjonijiet. U importanti li t-tliet reliġjonijiet ikun jistgħu jesprimu ruhom liberament f'Ġerusalem illi għandha tibqa' belt miftuħa il-pajis tagħna bekk jista' jkun responsabbli tal-ġestjoni tal-kwestjonijiet propri eh, jagħmel iżvilupp naturali tiegħu u meta nkunu rkuprajna 60% ta' territorju tagħna, allura nkunu nistgħu mbagħad nisfruttaw anki r-risorsi umani tagħna bisħieħ dawn it-territorji li bħalissa eh, bħalissa huma ikkonsidrati żona ċim il-ftejm ta' Oslo. Is-60% ta' territorji tagħna ma nistawx nużawhom, ma nistaw neżerċitaw l-ebda attività la tal-bidja la industrijali. Ija reġun, reġun ċe okkupata mill-armata mil ta' Izrael u fejn huma jagħmlu proġetti totalment illegali mill-1993 e kaħna nistaw nerġaw nokkupaw dawn it-territorji nkun nistaw namlu mirakuli fil-bidja, fil-industrija u fil-turizmu u jena nistaqsi għaliex il-poplu ta' Izrael huwa daqshekk marbut ma' dawn it-territorji. U mbagħad inkunu nistgħu niżviluppaw anki proġetti fl-industrija, fl-agrikoltura u da u nagħtu anki xogħol lil xieren ta' eluf ta' zaza ħinkunu nistaw nisfruttaw risorsi naturali tagħna, iż-żejt, il-gas. Unkunu nistaw noħolqu l-enerġija neċessarja għalina, għall-użu tagħna. Għanna proġetti importanti fl-iżvilupp għanna il-wiet tal-ġordan u ma rridux ninsew l-importanza ta' turizmu tal-pellegrinaġġi f'Betlem per eżempju eh, jekk ikolna stat allora ma jkunniex bżonn iktar ta' għajnuna aħna għanna il-mezzi tagħna aħna għanna mezzi, tana, aħna għanna mezzi u l-Unjoni Ewropea rridu nammettu e, enitna kif e, enuna anki pajizi oħrajn ħbib tagħna e, entuna biex noħol u il-bidu ta' dan id-dibattitu. Aħna nkomplu l-isforz biex nibnu l-istat palestinjan, għax il-dritt ta' autodeterminazzjoni ma jiddependix minn negozjat ma' Izrael. Il-dritt tal autodeterminazzjoni mhuwiex ma jiddependix mill-ebda negozjat. Huwa dritt naturali. Aħna għanna bżonnu il għanna bżonn lajnuna ta'kom. ħafna istituti ta' edukazzjoni ta' università ta' livell oli u dan jippermettilna intejbu l-standard tal-edukazzjoni, tal anki istituti ta' ricerka, eh, istituti mħaltin u koll, aħna soċieta libera fil-fat fejn in-nisa għandhom l-istess drittijiet tal-irġiel hija ugwali għandha l-istess drittijiet u l-istess dmir, dmirijiet. Sinjuri, President, Fit-3 ta' ġunju kienem la ministerjali f'Pariġi uh, fuq inizjattiva Franċiża u ħadu sem fiha 28 stati u tliet organizzazzjonijiet internazzjonali. Aħna nirringrazzjaw dan l-isforz nobli u dinjitus u Aħna nitamaw li dan l-ewwel sforz jippermetti illi norganizzaw konferenza internazzjonali fuq il-paċi għabbażi ta' drittijiet internazzjonali. Eh, grazzi għal eh, rizoluzzjonijiet tal-Kunsil ta' Sikurta u għabbażi tal-inizjattiva ta' paċi arbija. Kif ġi deċis fil- f'Bejrut fl-2002 għabbażi tan roadmap. Jekk din il-konferenza seħ, allora għandu jkonna skadenzi ċari, il-negozjati ma jistawx jibqaw serin għal dejjem. Il-negozjat importanti, u importanti, imma l-implementazzjoni um- importanti u kollu għanna jkonna skadenzi. Irridu nħol u mekkanizmu ta' follow-up ta' dawn il ftejmit għabbażi ta' dak li ġara fl-Iran. Il-grupp plus wieħed e permetta jirsolvi l-problema u għal din ir-raġina jista' jkollna e, mekanizmu 7 plus 2 jew e, jew 9 plus 7 u bħala riżultat ta' din il-konferenza illi jiena a favur tagħha. Il-Kunsill Ewropew fl-aħħar laqa tiegħu adotta komunikazzjoni aħarija tal-konferenza ta' 3 ta' ġunju f'Pariġi u jiena nixtieq ngħid li aħna napoġġaw dan l-isforz ta' Franza. Il-President ta' Repubblika Franċiża, il-President François Hollande, għalli xi ftit ġranet ilu illi l-Franza hija determinata tmexxi dawn l-isforzi biex din il-konferenza ta' paċi internazzjonali tkun tista' seħ qabel l-aħħar tas-sena. Huwa tkellem fuq il-bżonn illi nibdew il-preparazzjoni biex, biex nigarantixxu li din il-konferenza tkun ta' suċċess. Il-grupp ta' ħidma u xerpa għandhom jibżew jaħdmu eh, għal eh, din il-konferenza u jiena nixtieq ngħid li aħna Palestinjani u Arbin u aħna ma'kom, aħna fuq in-naħa tagħkom biex niġġieldu kontra terrorizmu, kontra l-estremizmu. Aħna fuq l-istess naħan iġildu. Dak li jiġri fil-vant nofsani ġara anki fl-Europa, Brussel, Parigi, fl-Istati Uniti, aħna kollha kontra dawn l-attività din l-attività terroristika. Tkun xi tkun il-forma tagħha, ikun min ikun l-awtur, aħna kontra it-terrorizmu. ولكن وحتى يتحقق هذا الانهاء للارهاب لا بد من إن... Però biex inkunu nistaw nirbħu kontra terrorizmu, hemm bżonn inwaqfu l-okkupazzjoni tal-Izrael u noħolqu stat tal-Palestina b'rispett tal-frontieri tal-1976 bħala u b'Ġerusalem bħala kapital u biex nkunu nistaw nejxu bil-paċi u s-sikurta flimkien ma' Izrael. Minar dan, il-terrorizmu għatma ikun jista jitwaqqaf. Aħna inkomplu natu eh, eh, l-armi u l-pretesti għat terroristi illi jibqaw joqtlu fisem il-reliġun u fisem Izrael. Imma la darba aħna nwaqfu din l-okkupazzjoni, allura jispeċaw il-ġustifikazzjoni reliġuzi u ma jkunx hemm iktar terrorizmu la fil-vant nofsani u laqqas fil-kumplament tad-dinja. Il-bidu ta' soluzzjoni tal-problema ta' terrorizmu jibda propju hawnhekk fil-Palestina. President, sinjuri. L-eżistenza tal-Istat ta' Palestina jwassal għal waqfa tal-ġlieda terroristika. Ħafna pajjiżi ġew mal-quta minn dan il-fenomenu fir reġun tagħna u anki postijiet oħra. Dan huwa terrorizmu illi ħoloq rifuġati mewġiet ta' rifuġati li qed jaslu anki fl-Ewropa u hemm ħafna rifuġati Palestinjani wkoll illi qed jaħarbu minn din is-sitwazzjoni u nitolbukom titrattaw il-rifugjati palestinjani bħal rifugjati l-oħrajn kollha. Dawn huma rifugjati li qed jaħarbu mill-gwerra, mill-massakri, mill-terrorizmu u aħna nikkundannaw. Il-terrorizmu joħloq mewġiet ta' eh, rifugjati imma fostom hemm anki rifugjati palestinjani u aħna maħniex parti minn dawn il-konflitti interni fir reġun però meta aħna meta dawn iseħħu mbagħad aħna ikonna nħallsu l-konsegwenzi u se jkollna naħarbu u meta naslu fiċ-ċentri ta' ekoljenza ma jtunix id-drittijiet ta' rifuġati oħrajn u aħna nistaqsi għala il-ħakna din il-pozizjoni, nishtiqkom tbidlu l-pozizjoni ta'kom. Il-Palestinjani, il-rifugġati palestinjani huma l oħrajn, anki aħna għanna bżon ta' għajnuna ta' assistenza. Fuq situazzjoni interna fil-Palestina, nishtiq najdilkom, li aħna qed nippruvaw naqdu t-territorju tagħna, qed nippruvaw intemmu il divizjonijiet grazzi għal gvern ta' unità nazjonali li jirrispetti jirrispetta il-politika tal-OLP u l impegni internazjonali u reġjonali. Jekk aħna irridu noħolqu gvern palestinjan ta' unità nazjonali, allura dan il-gvern għandu jirrispetta l-impegni kollha. Ma jistax ikun hemm parti li tajt li ma trix tirrispenna tirrispetta dawn l-impegni. Aħna irridu noħolqu dan il-gvern biex imbagħad naslu għall elezzjonijiet presidenziali. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi membri kollha għal kull ma jagħmlu biex jerġaw jibnu dak li l-okkupazzjoni erdet f'Gaza. Kien hemm tliet gwerer kontro kontra Gaza. Kien hemm 10,000 vittmi, iktar minn 100,000 feriti u mijiet ta' eluf ta' djar meruda. Intkom entuna nerġaw nibnu dan u grazzi eh, aħna narfuħ lilkom dan. President, nishtiq nitolbok ti permettili namel appell lil gvern tal-Izrael u l-politiċi kollha minn fejn qiegħed hawnhekk issa. Illi aħna għandna jdejna miftuħa biex namlu paċi, aħna għandna rida politika biex naslu għal paċi u nitlobkom intkom għalkom l-istess rida, nistaqsikom għandkom l-istess disponibilità illi terġaw lura fuq il-pożizzjonijiet tagħkom u tarfu l-inġustizja storika illi l-istat tagħkom uh, wetta u li u li juża fuq l-istat tagħna. Intkom għandkom l-istorja tagħkom u aħna għandna l-istorja tagħna. Storja onesta, sinċera, l-eżistenza tagħna fit-territorju tagħna kienet eżistenza kontinwa mill-bidu ta' żminijiet sal-lum. Aħna għandna drittijiet, drittijiet kostanti, għanna drittijiet fuq it-territorji tagħna u fuq il- u fuq il- Eh, postijiet reliġjużi, il-paċi ta' trittaddi mill-arfin ta' dritti tana u mill-riparazzjoni il-danni. Muwa fl-interess ta' ħadd illi imbidlu din il-ġlida politika u namluha ġlida reliġjuża. Dan ikun periklu. Dan il-konflitt mandux isir konflitt ta' reliġjonijiet. Irridu neskludu reliġjon minn dan il-konflitt. Dan huwa konflitt politiku u soluzzjoni għandha tkun politika. Illi nużaw skużi reliġjużi hija teddida, hija periklu. Hija nasba għal kulħadd. Il-paċi hija fl-interess ta' kulħadd u jiena nittama' illi jintkom eh, raba tagħna mill-Izrael tistaw taħsbuha bħalna illi toħolqu paċi il-bot mill-aggressjoni. Il-paċi u il-koeżistenza bażi tal-ġustizzja, tal-istat ta' dritt, tal-rispett, tad-dinjità u ugwaljanza. Din il-paċi tkun l-unika garanzija għas sikurtà u għall-istabilità għal futur pozitif għal ġenerazzjonijiet futuri tagħna u tagħkom. President, onorevoli, nirringrazzjakom tal-akkoljenza tagħkom. Aħna norbtu fuq l-isforzi ta'kom biex inwaslu għal paċi fil-reġun tana. Viva l-paċi u l-ħbiberija u nittamaw illi l-art tana issir oazi ta' paċi u sikurezza u sikurtà għal eh, popli palestinjani u għal araba tagħhom u għal popli kollha tad-dinja. Nixtieq ngħidilkom illi aħna interessati b'mod partikolari f'dak li qed jiġri fir ranjunit Unit u qed insegwu dak li qed jiġru f'dak il-pajjiż. Grazzi tal-attenzjoni. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank, Herr Signori. Signori, Sir President Abbas, jina nishtiq nejdilkom li fil-fat il-bira smajna aħna li l-President Izraeli tispicċa diskors tiegħu biftit klim bl-arbi messaġġ ta' paċi u jiena nishtiq li għawek nħedġek sabiex komplu d-dialogu aħna ħaninu kom kif nistaw, Ningrazzjak ħafna.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 spazjali ukraina